opinjonijiet mill kumitati oħrajn u anke mal-Presidenza Daniża l-Kommissjoni nixtieq nirringrazzja kulħadd. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Grazzi, kollega. U hekk wasanna wkoll fit-tmim ta' dan id-dibattitu. Nivotaw għada f'nofsinhar jina nishtiq nirringrazzja lil daw kollha li kienu hawnhekk ħadu sen fid-dibattitu għad-disciplina tagħhom għall isforzi illi għamlu illi eh, dawk illi jixtiequ ikunu jistgħu illejla jaraw il-logħba tal-futbol. Il-President ġentilment jirringrazzja lill-interpreti u s-servizzi l-oħra.